sa ntemmet anki mill-Kumitat Ikon l-artiklu 69 paragrafu C jiena marċivejt xejn eh, dwar votazzjoni fl-awla. Il-Kumitat ta' l-Ikon dan l-artiklu numru paragrafu 2 ta' dan l-artiklu kienem u koll Eh, kombitati għall-artiklu 69 eh, ċe ta' regolament. Ir-rapporti għal dawn il-negozjati issibuhom fuq il-website tal-plenarja u il-titli tagħhom se jkunu wkoll pubblikati fil-minuti ta' din is-seduta. Fuq il-paragrafu numru 2 ta' dan il- l-artiklu meta qed nitkellmu fuq il-mi il-minimu għandhom saqada biex jinkidbu biex u koll naraw li kunem votazzjoni fuq dan. Peress li meta ma jkunx hemm talba għal dan, il-kumitat ikunu jistgħu jibdew il negozjati Il-kumitat